Grazzi Komissarju, il diskussjoni jissa maluqa. Issa fuq l-agenda għanna mistoqsija orali l-Kummissjoni dwar li programmar mill-ġdid tal-fondi strutturali biex tittejjeb il-ġlieda kontra il-qat fost iż-żgħażagħ u tingħata lajnuna lill-SMEs. L-ewwel qabel kollox ngħaddi il-kelma lill-Onorevoli Hubner għal żewġ minuti. Uh, thank you, President, dear Commissioner, dear Grazzi, eżis komissari, eżis kollegi, nishtiq nibda billi nejt illi għal darboħra memx dubju li l-Europa għanda bżonit kabbir. Issa fl-axar mettejna dak li aħna inna nirrepetu. Iġifiri li li kunem konsolidament tal-budget għandu jgħin għazz kabbir. Id-bassir li jem bħalissa mux tajjeb għatfadal staġnar u dan eh, se jwaqqa il-produzzjoni fil-Europa. U allura aħna rridu nagħmlu sforzi biex intejbu l-governanza Ewropea ħalli bekk nieħdu l-aħjar li nistgħu mill-politika tal-budgets. Skantajna il ismajna l-President tal-Komissjoni Ewropea li qal li hemm 82 biljun fondi li għadhom ma ġewx użati dawn imbagħad hemm 22 biljun u ammonta ta' fondi ieħor illi għadhom ma ntużawx. Aħna skoprejna madana kolli illi fil-verità dawn mhux ma ux iżda għadhom ma ntużawx. Aħna nifmu li dawn il-fondi ma ġewx allokati għal proġetti konkreti. Iżda huma kommessi għal proġetti partikolari. Fl-aħħar ta' sena finanzjarja u koll rajna diversi appalti u għalek diversi stati membri jista' jkun li se jżommu parti minn dawn il-fondi għal-2012 l-2013. Aħna nifmu li 70% tal-fondi tal-ISF u 78% ta' fondi oħra diġaw tħallsu ħarġu diġa appalti u għallura jfisser li diġa hemm xi commitments u li hemm proġetti li diġa għaddejjien. Aħna nifmu illi it-kapir u l-impjiegi kienu priorità għal politika ta' koll-eżjoni mill-2007, madana kollu aħna naqsmu l-idea li l-potenzjal tal-politika ta' koezjoni biex tiġenera aktar impjiegi titiġi esploitata aħjar. Inkwitati madana kollu għal mod ta' kif din il-proposta biex aħna biex ikun hemm riprogrammazzjoni tal-fondi strutturali li din il-proposta ġiet ippreżentata lill-opinjoni pubblika u ħolqot interpretazzjoni falsa. U forsi xeklet ukoll lan ta' din il-politika. Policies response to the crisis in F'ħin record aħna għaddatajna l-emendi illi kienem u għedin naħdmu viċin mal-Komissjoni u l-Konsil biex aħna noħolqu faċilità ta' risk sharing biex hekk aħna u l-użu ta' fondi għal pajjiżi li jkunu fil-problemi. Ħana laqbili ngħid illi naturalment aħna konxi illi problemi ta' assorbiment jeżistu f'ċertu pajjiżi. Aħna napprezzaw l-isforz tal-Kommissjoni illi tejn pajjiżi bħal Bulgarija, Romanija, il-Greċja u l-Italja biex tejnhom fumenti ta' problemi. Grazzi. Grazie, la parola al commissario Han. Grazie, il commissario Han. Danke, Frau Vorsitzende, äh, Frau Abgeordnete, meine Damen Grazzi President, Signori, Grazzi tassew ta' din il-mistoqsija orali. Hi opportunità eccellenti biex nurikom x'potenzjal ta' tkabbirem fil-politika reġjonali. Jien nixtieq ngħid il politika reġjonali minna nifisa dejjem kienet bbażata fuq il-kisba ta' tkabbir U għalhekk hija politika importanti immens. Iżda fi żminijiet bħal dawn huwa importanti immens illi naħdmu għad kabbir. L-Ewropa teħtieġu it-kabbir. Huwa importanti immens. Illi aħna naħdmu kontra din ir-reċessjoni li għaddejjin minna. Irridu nindirizzaw żewġ kwistjonijiet, irridu nipromovu l-SMEs l-ewwel net u t-tieni net irridu narfu illi f'ħafna mill-pajjiżi tagħna hemm livell għoli ta' għat fost iż żaza f'ċertu każijiet huwa sa 50 fil-mija din hija xi ħaġa li rridu niġġilduha. Fiż-żewġ oqsma għandna ħafna ħidma x'namlu u jien nixtieq ngħidilkom illi għandna 23 miljun SMEs fl-Ewropa u madwar 23 miljun persuni qiegħda. Kieku jirnexxielna illi kull SME timpiega persuna li qiegħda mela allura il-problema ta' qatt tista' tissolva. Fit-30 ta' jannar il-Kunsill Ewropew kellu raġun meta huwa qal illi fis-snin li ġejjin irdu naħdmu iktar biex intejbu l-kompetittività tal-kumpaniji tagħna biex ikonna tkabbir fl-Ewropa. Ma nistawx ikonna stabilità dejjema mingħajr tkabbir kwalitattiv u kwantitattiv il-kapijiet ta' stat u ta' gvern qalu illi il-fondi li ma ġewx allokati għal programmi speċifiċi u l-istima kienet ta' madwar 82 biljun dawn il-fondi intqal fil-Kunsill illi għandhom jiġu investiti fi programmi illi sejrin iwaslu qatt kabbir u irraznu il-qatt. Dawn il-fondi suppost diġa ġew allokati għal-programmi, iżda nafu li hemm fondi li għadhom ma ġewx allokati għal-programmi speċifiċi u għalhekk il-Kunsill derlu illi jgħid iva jew narġgħu naraw dawn il-fondi, ejjew naraw jekk nistawx intejbu l-istrutturi ta' appoġġ għall sms għal ħolqien ta' postijiet tax-xogħol il-proposta ta' kummissjoni kienet illi aħna nejnu lil dawn il-pajjiżi. Dawk il-pajjiżi li għandhom l-ogħla livelli ta' qatt fost iż-żgħażagħ biex huma jibbenefikaw l-aktar minn dawn l-isforzi u l-Kummissjoni hawnhekk hija lesta illi tagħti ftit mill-esperjenza mill-arfin tagħha. Aħna irridu nużaw kull possibilità li għanna biex intejbu s-situazzjoni. Għamilna din l-offerta l-Istati membri u ma u fil ġimgħat u fil-xur illi ġejjin aħna ser ikonna taħdidiet immirati ma l-istati membri illi ser jibdew fil-bidu ta' marsu. Iżda huwa fidejn l-istati membri illi jaraw jekk iridux jadattaw il-programmi tagħhom jew le. U jiffukaw aktar mill-qrib biex itaffu il-qatt fost iż-żgħażagħ u jappoġġaw aktar lill-SMEs. Dan kien il-kuntest, u f'dan il-kuntest jien nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew tal-appoġġ tiegħu tal-li ħeġġiġna biex aħna indaħlu proċessi imħaffa biex il-fondi jintbatu mod aktar malajr għand l smis u kol intejbu ir-rata ta' kofinanzjament. Biex bekk l smis ikunu jistaw jaħdmu biex jelbu il-problemi attwali u joħolqu postijiet ta' xogħol aħna ħerqana aħna lesti fil-Kummissjoni illi natu lajnuna tagħna biex naġġustaw il-programmi nerġgħu nimeraw mill-ġdid il-programmi jekk hekk iridu l-istati membri individwali. Il-Kummissjoni hija disponibbli. Nixtieq nappellalkom ukoll bħala membri tal-Parlament Ewropew fejn tistgħu għatu l-appoċ ta'kom għal din il-ħidma għalix aħna edin niprofaw nappoġġaw kemm jista' jkun lil sms u intaffu l-qatt fost iż grazzi. Grazzi, Komissarju, issa il-kellima fisem il-gruppi politiċi nibdew mill-PPE l-Onorevoli Van Nistelrooy. Kjoġbuk. Voorzitter, ehm, commissaris, beste collega's, de, de interventie van vanavond is er vooral... President, commissario, kollegi. Lan tal-lejla huwa illi noħolqu aktar ċarezza għaliex is-Sinjura Hubner tkellmet dwar il-kwistjoni ewlenija aħna rridu nkunu nafu kif il-Kummissjoni Ewropea ser tagħti biljuni ta' euro. 31 biljun euro biex toħloq aktar stimolu issa. Intom ġejtu fl-Olanda, ġejtu iż-żuruna u għet il-qed li ser taħdmu bħala imsieħba, ser taħdmu mal-kumpaniji, mal-universitajiet, mal-entitajiet reġjonali. Dawn mhux ser ikunu ftit euro imma erba' euro f'kull programm xi ħaġa illi intom tagħmlu sentejn tliet snin minn qabel u mbagħad taraw illi l programmi jiġu nfassla l-2012-2013. Ma nistgħux nibdew imbabsu daw l-affarijiet minn issa għaliex dawn diġà ġew infasla dawn il-programmi. Dan joħloq problema f'termini ta' fiduċja. Kif ser toħorġu b'dawn il-fondi? Dan ser tamluħ mod ġenerali jew inkella fuq bażi individwali skont il-pajjiż ser taraw x'inhi situazzjoni sitwazzjoni fil-Ġermanja, Franza, l-Olanda. Hemm ammont kbir ta' proġetti illi ma twetqux. Iżda bażikament jien nixtieq inkun naf kemm hemm marġni ta' manuvra f'dawn il-fondi. Grazzi. Fisem l-SND l-Onorevoli Krell għal 3 minuti u nofs. Herr Kommissar. Iva, grazzi tassew, Signora President, Kummissarju. Hemm tliet punti illi nixtieq nagħmel dwar din il-mistoqsija orali l-ewwel nett. Jiena nilqa il-fatt illi il-Kummissjoni issa qed tiġielet qed tara kif ser tiġielet il-qatt fost iż-żgħażagħ. U dan huwa il-fus tal-politika tagħha. Il-ġejjieni ta' żgħażagħ huwa importanti għalina u għandu jinteressana jiena nilqa l-fatt ukoll illi il-Kummissjoni l kummissjoni jidrila illi fi żmien ta' kriżi ekonomika b'mod partikolari l-frankar m'għandux ikun l-unika mod ta' kif nistgħu nimxu il qudiem Hemm bżonn ta' investiment u hemmhekk il-SMEs huma importanti għandhom pożizzjoni vantaġġata għaliex huma joħolqu l-postijiet ta' xogħol huma importanti għal l-iżvilupp ekonomiku. It-tielet net għandi mistoqsija diretta. Fil-mezzi tax xandir wieħed jara illi l-President Barroso tal-impressjoni illi huwa jista' jaqbad u jistampa bla doċ 82 biljun euro. u il-flus mux ser jiġi użat bħala parti mill-politika ta' koezjoni xorta waħda u għalek ser jiġi użat biex nġildu l-qat fost iżat għon appoġġaw l-SMEs. Dan kważi kwart tal-total tal-budget tal-politika ta' koezjoni sal-2013 dawn 82 biljun euro. Sa fejna fien dawn il-flejs diġa huma assoċjati ma' proġetti, ma' programmi dan kif jista' jiġri mod loġistiku biex ir-reġuni kollha jkunu jistgħu jgħidu le, sa nofqu l-flus fuq xi ħaġa oħra. Forsi huma m'għandhomx fil problemi ta' qatt fost iż-żgħażagħ u dawn il u huma meħtieġa band oħra. Ir-reġuni ma kienux kuntenti kien hemm reġuni li qalu lix qed jiġri, qed jieħdulna l flus illi tawna. Nixtieq innafżakom hawnhekk, il-politika ta' koeżjoni hija waħda ta' suċċess, hija waħda li ċ-ċittadin jifhimha, toħloq fiduċja. Jekk aħna se noqogħdu nagħmlu dawn l-istqarrijiet, eh, vagi ngħidu li fadlinna xi ftit tal-flus, nagħtu l-impressjoni illi għamilna l-politika b'mod żbaljat sissa jekk ngħidu illi xi ftit biljuni jistgħu jaqbdu jiġu użati hekk dan joħloq nuqqas ta' fiduċja, joħloq inċertezza. Jekk naraw il negozjati tal-baġit ta' din is-sena, jekk naraw il-Kunsill, huma ma tawx flus daqskem il-Parlament u l-Komissjoni ħasbu li kien hemm bżonn u sa fejn fien xi proġetti konklużi mhux ser ikollhom bizzejet flus. Pames biljun ta' flus li fadal meta huma jeħtieġu 15 biljun. Kif nistgħu ngħidulhom l-istati membri li sa waħda ċumbum hemm iktar flejjes, hemm flejjes addizzjonali fir rigward tal-politika ta' koeżjoni. Irridu kunu prudenti, irridu niżguraw illi aħna insegwu l-aħjar linji ta' politika, u nappoġġaw dawk il-pajjiżi li għandhom għad fost iż żaza Iżda ma rridx noħlo inċertezza f'dawk il-pajjiżi illi diġà dejjem minn żminijiet diffiċli. Grazzi. Fisem l-alde l-Onorevoli Manescu żewġ minuti. Propunerea Comisiei Europene de a direcționa fondurile rămase încă nealocate în cadrul fondurilor structurale ale Uniunii Europene. Grazie. Il proposta tal Commissione Europea illi talloka mill-ġdid eh, dawk il-fondi li għadhom ma ġewx allokati biex jiġu appoġġati l-SMEs u biex tiġilet il-qat fost iż-żgħażagħ din il-proposta aħna nilqawhom. Mu speċjali minħabba il-kriżi ekonomika attwali illi kabret dawn il-problemi. F'dawn iċ-ċirkostanzi huwa meħtieġ illi aħna nappoġġawhom lill smes Stati membri illi rati ta' assorbiment ta' fondi Ewropej miex għolja ħafna għandhom jorganizzaw mill-ġdid il-prioritajiet tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam l-allokazzjoni mill-ġdid tal-fondi Ewropej. Iżda din mhix l-ewwel kwistjoni illi indirizzajna biex niġġieldu il-kriżi, il-gvern ta' pajjiżi illi m'għandux prestazzjoni tajba f'dak li għandu x'jaqsam l-assorbiment tal-fondi, jekk naraw l-esperjenza tal-gvern ta' pajjiżi nistgħu naraw illi il-fondi mhux dejjem ġew użati bl-aħjar mod dawk li ġew assorbiti u minn fuqha. U għalhekk aħna neħtieġu qafas biex dawn il-miżuri ikunu jistgħu jiġu applikati b'mod effettiv biex niksbu l-aħjar riżultati, riżultati tajbin. U għalhekk jiena naħseb illi aħna irridu nagħtu tweġibiet ċari u tondi għal mistoqsijiet kollha illi ressa il-Kumitat Reġi kif ser tappoġġa l-gvernijiet nazzjonali l-Kummissjoni Ewropea, gvernijiet illi mhux qed japplikaw il-miżuri ta' kontra l-kriżi Ewropej, mhux qed japplikawhom bl-aħjar mod, kif ser ngħinuhom lil dawn il-gvernijiet biex jamministraw bl-aħjar mod il-fondi illi għandhom jeġaw jiġu allokati biex ngħinu lill-SMEs. Il-Kummissjoni referit għal dawk il-pajjiż fejn rata qolja ta' fost iż-żgħażagħ. Kummissarju, din hija problema enormi fir-Rumanija għandek tkun konxu minn dan. U n-nies fi Rumanija jridu jkunu jafu jekk il-fondi allokati fi Rumanija u s-sarreġaw jiġu allokati għal raġunijiet oħra. Grazzi. Schroeder per un minuto e trenta. Signora Schroeder, fisem il-ħodor għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Signora President. Jiena nil l-fatt illi il-Kunsil adotta il-proposti tal-Parlament u kol segwa bazzjonijiet biex jġilet il-qat fost iż-żaza. U kol il-proposti illi saru mill-President Barroso din l-idea ta' garanzija għazzaza kienet parti minn rapport fuq inizjattiva minn dan il-Parlament. Din ir-rabta iżda dawk l-aktar żvantaġġati iż żaża iż-żgħażagħ ħirdu jkunu fil-qofol ta' l-azzjoni. Il-flejjes għandhom jibqgħu fejn jinsabu u jerġgħu jiġu mqasma b'mod lokali jekk lokalment għandhom isiru l-affarijiet dan nixtieq ngħidu l-Istur Barroso. Il-grupp tagħna jappoġġa wkoll id-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Green Economy kien ukoll rapport fuq inizjattiva propja tal-ħodor illi ġie adottat sentejlu maġġoranza kbira hawnhekk fil-plenarja. U għalhekk aħna nixtiequ nagħmlu din it-talba li programmar mill-ġdid tal-fondi strutturali għandu jpoġġi fil-qalba il-green economy, mod partikolari Dan jagħmel tajjeb għall SMEs isiru aktar kompetittivi ma jintremewx il-flejjes aħna neħtieġu proġetti sostenibli li minnhom jistgħu jibbenefikaw il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni. Grazzi. L-Onorevoli Omaġi għal żewġ minuti fisem il-GUE NGL. President, Kummissarju huwa tajjeb illi l-Kummissjoni tiddeċidi mal-Istati membri illi terġa' tqassam il-fondi u il-Parlament ma jkunx marraf b'dan il-proċess. Għalunna 82 biljun fondi ma ġewx użati, mhux ser jiġu użati sal-2013 u aħna suppost nemnukom, nafdawkom imma naħseb li irdu nkunu aktar ċari hawnhekk kif nistgħu nkunu żguri illi fl-2012 dawn il-fondi mhux ser jiġu użati qabel ma jispiċċa il-perjodu ta' programmazzjoni. Xirrit infisser, rid infisser il hemm reġuni illi jibbenefikaw minn dawn il-fondi u rridu niżguraw illi huma ma jiġux ippenalizzati minn dawn il-fondi li qed jarġgħu jiġu mqasma, qed jarġgħu jiġu allokati. Ir-raġunament jista' jkun jinsab bandoħra oħra dan huwa mod kif aħna qegħdin nippruvaw imbabsu l-effetti devastanti tal-politika ta' austerità li ġew implementati f'pajjiżi fl-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw il-kriżi forsi jkun aħjar illi nimmobilizzaw riżorsi ġodda, nimmobilizzaw riżorsi ġodda biex niffinanzjaw politika ta' tkabbir reali, politika ta' impjiegi għazzaza. Meta jien nitkellem dwar riżorsi ġodda qed naħseb dwar FTT, inna semmu din u għadna qed nistenna nistennew biex jiċċaqlaq xi ħaġa hemmhekk. Grazzi issa għal kellima għandna l-onervoli Zeller għal żewġ minuti. Grazzi tas-sew Sinjora President, Sinjuri. Jina sorpris illi għal darbohra aħna irridu narġaw naraw xi tfisser politika ta' koeżjoni, politika strutturali din hija waħda mill-politiki ewlenin tal-Unjoni Ewropea u għandha issaħħaħ il koezjoni soċjali u ekonomika tal-komunità b'mod partikolari it-kabbir u l-impjigi għandhom jiġu appoġġjati fir-reġuni l-inqas sviluppati. Is-suċċess tal-politika ta' koezjoni, politika strutturali rajnieħ f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi mod partikolari. F'ħafna reġuni reġuni l iżviluppi ekonomiċi kienu jkunu aktar diffiċi kieku ma kienx hemm fondi disponibbli fil-fondi strutturali. Dan il-punt diġà sar boħra. u l-istrateġija ta' appoġġ hija deskritta għal kull reġun illi jinsab hemmhekk dawn kienu fisħubija u ħolqu valur miżjud Ewropew. Koezjoni ta' suċċess hija bbażata fuq l-affidabilità tal-programmazzjoni fuq il-flejs li huma disponibbli u għalhekk jiena sorpriż kif għal darbohra l-istati membri u anke il-kummissjoni qegħdin jippruvaw jaraw dawn il-flejes tal-fondi strutturali bħala xaħġa ħaġa illi permezz tiegħu jistgħu jappoġġaw affarijiet oħra. Il-partijiet interessati maħniex naqduhom tajjeb hawnhekk. Huma qegħdin jitkellmu qegħdin jaħdmu dwar strateġiji fuq medda twila ta' żmien strateġiji sostenibbli u importanti illi niġġieldu l-qatt fost iż-żgħażagħ. Dan huwa din hija mira importanti għad kabbir, ma dan jista' jinkiseb jekk ikun hemm sħubija bejn l-Istati membri, bejn il-Kummissjoni, bejn ir-Reġuni, jekk il-partijiet interessati fir-reġuni ikunu dejjem involuti għaliex huma ta' bilħaq jafu xem bżonn isir fir-reġuni tagħhom il-politika ta' koezjoni, il-politika strutturali hija l-unika forma ta' solidarjetà illi tiġbor il-livelli kollha differenti ta' gvernanza fl-Unjoni Ewropea. Is-solidarjetà qegħdin narawha fir-reġuni u m'għandniex inneħħuha biex naqbdu u nħaffu l-affarijiet politiċi tagħna. Grazzi. Minuta u nofs l-Onorevoli Irigoyen Perez. Grazzi tassew, President, Komissarju, kollegi. Minajr, iż-żazax m'għandniex ġejjeni u aħna żguri illi bil-livelli għolja ta' għad fost iż-żaza issa ninsabu f'sitwazzjoni mhux sostenibbli. Hemm riformi tax-xogħol bħal pereżempju dik ġewwa pajjiżi illi ser twassal għal aktar prekarjetà tal-impjiegi. Ir-realtà hija illi l-qatt fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa hija sa 23 fil-mija, fi Spanja diġà hija 49 fil-mija. Dawn huma żgħażagħ Malma imma huma iddejqu għaliex issa m'għandhomx soluzzjoni. M'hemmx miżuri biex jiġu mejuna iż-żgħażagħ biex huma jibdew iwaffqu l-SMEs tagħhom. U għalhekk għandna bżonn ta' aktar taħriġ biex ngħinu li żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-xogħol. Jekk ikonna taħriġ aktar ġust, iffukar aktar fuq l-edukazzjoni, din hija xi ħaġa illi sejra tixpruna l-innovazzjoni u wkoll l-ispirtu ta' imprenditorjat dan iż-żgħażagħ. Il-Kummissjoni tista' tgħidilna kif ser jiġu użati dawn il-fondi. Il-flejjes għal Spanja kif ser jiġu użati x'persentaġġ ta' 82 biljun euro ser jiġi użat, kemm minnu ser jiġi allokat għal Spanja. Kif ser tinvolvu l awtoritajiet lokali, l-autoritajiet reġjonali, kif ser tinvolvu l-imsieħba soċjali. Jiena nixtieq illi nara soluzzjoni ta' malajr minnaħa tal-Kummissjoni għaliex ma fadlinniex ħinx naħlu Grazzi minuta għal l-Onorevoli Törer. Kollegin un kollegin. President, Komissarju, Senjuri, Iva, il-Grupp l-inizjativa kienet tal-grupp tal-liberali li għallu li l-kapacità ta' assorbiment tal-istati membri ma tantx kienet għolja u pala rapporter ta' dak il-rapport jiena tkellimt dwar il-raġuni ta' dik is-sitwazzjoni. Issa il-Kummissjoni għandha bżonn tieħu azzjoni u aħna nappoġġaw għall-Kummissjoni fil-pajjiżi bħal Greċja, Rumanija, eh, il-Bulgarija, in-nofsinhar tal-Italja. L-azzjoni għandha bżonn tittieħed irrid ikun hemm flus li jiġi investit fl-SMEs eh, fil- il-bnedmin ukoll ħalli bekk dawn ikunu jistgħu jitalmu żewġ snajja importanti ħalli bekk insolvu il-problemi. L-impressjoni li eh, il- nista l-Europa għandhom fuq il-Greċja li eh, eh, il-flus il mux qed jiġi investit b'mod tajjeb u il-politiki strutturali u ta' kozjoni muxet qed jiġu implementati b'mod xira. Isna aħna qed namlu l-flus disponibli isna qed nafsu l-gas tal-karozza imma xejn mu qed jiġri. Pal karozza jekk eh, tafas il-gas biss ma timxix. Grazzi ħafna Sinjura Mirando għal minuta. Kummissarju l-Ewropa għandha mm, l-aħjar zazah edukati u mal-iktar imħejjija minn qatt qabel imma xorta waħda għanna l-ola livell ta' qatt u um, l-iktar ammont ta' impjiegi ta' kwalità baxxa ġifieri ma tantx qed naħdmu fuq dan is-settur issa mir-reforma ta' din il-politika ta' koeżjoni u jekk aħna nħarsu lejn l-indiċi tal-qatt eh, fost iż-żgħażagħ nafu li dinja indiċi li tista' tkun użata sabiex inkejlu l-effettività fil-futur m'hemm xejn iktar urġenti minn dan il-ħolqien ta' tal-impjiegi, speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn iż-żgħażagħ taħt il-25 sena irridu bil-forz ikunu mingħajr xogħol. U għandha bżonn ikollhom l-impjiegi tajbin bi salarji xierqa xi stati membri bħal Spanja dawn qed qed wet u um, riforma antisoċjali tas-xogħol l-immigrazzjoni dawn hemm ħafna żliet eh, eh, disponibbli għal dawn iż-żgħażagħ jistgħu jemigraw pereżempju u jaħdmu il-riformi fi suq tax-xogħol palissa ta' spiss għandhom x'jaqsma l-awsterità ħafna kumpaniji kellhom bżonn jalqu minħabba il-kriżi. Grazzi ħafna nixtieq ngħaddi il- mikrofonu għal Sinjura Ernst għal minuta. Grazzi ħafna. Iva, wara li President Barroso il-kulleċ tiegħu damu daqshekk fuq dawn il-politiki jaħdmu fuqhom sabiex jiġġieldu il-qatt hekk f'daqqa waħda eh, skoprow dawn li l-kriżi ħolqot iktar qatt imma xejn xejta barra minnaw jew ġdid hawnhekk. hekk f'daħda waħda inti għandek dan il-flus ta' 82 biljun euro u xħat għamil bieħ naf li hemm pjanijiet għal dawn, sinjuri ma naħsibx li għanna naqaw għal dal-klim. Kulħadd irrit juża il-flus allokat. L-Irlanda imma diġà pereżempju użaw il-fondi kollha. X'messaġġ inti ħadd tibgħat issa lill-Irlanda sabiex jiġġieldu kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ. Rrid ikun hemm eh, flus reali rridu aħna noħorġu bi dan il-flus. u hemm affarijiet oħra, pereżempju il-ħarsien eh, kontra it-tkeċċija mhux ġust u ħajja tuża li ma nix aħna bżonn il-kondizjonalità makroekonomika laqas għandna nitlu hawnhekk f'dawn id-dettalji għax nafu xe tfisser ukoll fil-prattika. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna is-Sinjura Richard Jeska għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, is-sitwazzjoni u l-qada ekonomika u r-ratolja ta' għad fost iż tfisser li għanna bżon li nieħdu azzjoni urġenti u għalek li jena kontenta li l-Kummissjoni u l-Kummissarju Barroso rikonoxxewa din il-problema jixtiequ li l-fondi strutturali jista' jkunu mirati għall-SMEs kif ukoll il-ġlieda kontra l-qatt iż-żgħażagħ imma mistoqsija aħna nistgħu nagħmlu dan b'mod effiċjenti, eh, b'mod bilanċjat, b'mod malajr u 82 biljun euro li semma l-President dawn il-flus, dawn il-fondi vera huma disponibbli il-mistoqsija l-prinċipali jekk l-istati membri jixtiequ li jerġgħu jipprogrammaw jemm jerġgħu jorganizzaw jorganizzawhom dawn il-fondi strutturali għax illum iktar minn 20% tal-żazax fl-Ewropa huma qiegħda din għal medja għallek dan huwa importanti ħafna fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-qatt mhux biss li jintużaw dan il-fondi mhux użati imma li jintużaw b'mod li huwa effiċjenti importanti li l- fondi allokati għat taħriġ li jiffinanzjaw it-taħriġ ta' kwalità għolja li joffru il-ħiliet li huma meħtieġa fis-suq eh, eh, tax-xogħol li huwa importanti Mm, l li għandhom ikunu l importanti l-SMEs, l-istatistika turina li 3% biss tal-SMEs huma mexxejja fl-innovazzjoni. Ħafna SMEs ma jxuqx japplikaw għal fondi tal-Unjoni Ewropea pers li il-proċess idum ħafna u l-proċetturi huma komplessi ħafna u mhumiex ċari. Biżejjed jiena naħseb li kulħadd jaqbel li l-SMEs effiċjenti u li qed jiżviluppaw ma importanti ħafna l-tkabbir fil-GDP, l-ġida kontra l qat u l-istabilità ekonomika. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju u nafu li eh, hemm eluf eh, ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea li ilhom jistennaw dan id-dibattitu nixtieq nsaqsik mistoqsija. Inti kif b'mod konkret qed tantiċipa l-appoġġ eh, l smes u kif qed tantiċipa li ħadd tiġġielet kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ u kif dan l-affarijiet ħat tagħmilhom u tħallihom effettivi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l mikrofonu lil Marita Ulskog għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi l Bar akbar konsekwenzi tal-kriżi Ewropea li um, uh, rata olja ta' għat fost iż-żazax. Ir-rapporters qalu li f'xi pajjiżi qed nitkellmu dwar 50% għad-dirittura u uh, Fl-elezzjonijiet tal-2009 il-President Barroso diġa kien wet li eh, l-ġlida kontra l qad fost iż-żaza kienet se tkun priorità tal dan il-mandat tal-Kummissjoni imma sissa sal-lum ma, ma tanxajna ħafna inizjat attivi, hemm ħafna aspettativi, ħafna ħtiġiet. E, irrid isir xi ħaġa għax donna mhux qed jimpurtana miż-żgħażagħ u mill-futur tagħhom. Issa hemm 82 biljun euro importanti li aħna nużaw dan il-flus, urġenti li nużaw dan il-flus għal-kem diġa huwa tard. Rridu nkunu nafu għalfejn dawn il-fondi rridu jittieħdu mill-fondi strutturali, il-politika ta' koeżjoni issa mhix ikkonsidrata bħala priorità hemm partit oħrajn mill-budget li nistgħu nużaw mingħajr ma aħna nmissu il-fondi strutturali. U kemm se jkollna bżonn aħna żmien sakemm dawn il-fondi jistgħu jintużaw? jistaw jitħalsu irġenti e, għazzaza li nihdu azzjoni issa. Grazzi ħafna il-kelma l-Onorevoli Crisogelis għal-minuta. Grazzi, hemm kontradizzjoni hawnhekk għax aħna qed nitkellmu dwar il-koeżjoni soċjali ma fl-istess waqt qed eh, nimxu ma' politika li waqt taħt il-Kummissjoni sabiex niġġieldu kontra l u minħabba l-qat u minħabba tnaqqisa l-SMEs fil-Greċja il-qat fis-żazax fil-Greċja 48% u 29 tal-popolazzjoni palissa tinsa peda żazax taħt il-25 sena jekk dawn jiġu sforzati li mm, jkollhom tnaqqis eh, kbir fis-salarju tagħhom mela jekk dawn għal tmien sigħat xogħol se jirċievu xi 40 euro dinħa ġiel li żgħażagħ jitilqu mill-pajjiż hemm politika ta' koeżjoni soċjali hemmhekk il-politiki li aħna eh, qed naraw issa dawn kif jifkonformaw mal-memorandum il-ġdid għal Greċja. Hemm fondi eh, li għadhom ma ntefqux li jistgħu jentużaw sabiex jinħolqu l-impjegi fil-Greċja sabiex jiġu appoġġati l-SMEs fil-Greċja. Għanna bżon li narawhom dawn l-affarijiet għanna bżon nħarsu lejn il-politiċi sabiex niġġieldu il-kriżi fil-Greċja. U ovvjament dawn irridu kollom jaqrabta ma l-ekonomiji l-oħra, specialment ekonomija favur l-ambjent u l-korriżjoni soċjali. Grazzi ħafna nishtiqna di l-mikrofonu l dan arrivali Mattias għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Iva, il-Kummissjoni u il-Gvernijiet għallu li se jipprogrammaw dawn il-fondi strutturali sabiex jagħtu appoġġ li zazax. Nixin fakrek li sal-aħħar tas-sena l-oħra l-Kummissjoni Ewropea id-deċidiet li t-suspendi l-lotja ta' dawn il-fondi strutturali ta' dawk il-pajjiżi li ma jkonformawx mal-lanijiet sabiex naqsu id-deficit fil-budgets tagħhom. Ġifieri inti għandek xalfej tkun intelligenti ħafna sabiex tifhem li jew din it-teddida sir realtà jew inkella il-Kummissjoni twettaq xi kastik. Issa għandi mistoqsija lill kummissarju id-deċiżjoni sabiex inti tissospenda l-allokazzjoni tal-fondi strutturali lil dawk il-pajjiżi li ma jikkonformawx mal-miri tal-deficit tal-budget din it-teddida għada hemm jekk dan huwa l-każ mela l-Irlanda, il-Portugal, il-Greċja dawna jista' jkollhom aċċess għal fondi jekk ikun hemm sospensjoni fit-tedida, ġifieri l-Kummissjoni tista' tgħidilna x'inhi l-verità għax aħna fil-Portugal vera issa. Ma nistax nifilħu li nisimaw iktar teddidiet. Grazzi ħafna is-sur Texxera għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi President, Kummissarju, skont l-Eurostat eh, palissa l-Unjoni Ewropea għandha xi 30 eh, eh, skużawni 23 miljun persuna edha il-maġġoranza huma żgħażagħ li mhux qed isibu impiegi fuq il-suq tax-xogħol u hemm ġifieri xi 20 fil-mija ta' nies qiegħda u fl-Istati Uniti 17 fil-mija u fil-Ġappun 9.3 fil-mija lek urġenti li aħna nadottaw miżuri ġodda ta' politika pubblika sabiex aħna noħolqu il-ġid u l-impjegi 82 biljun euro li l-Kummissjoni Ewropea ħabbret li għandha tkun disponibbli biss 3 biljuni se japplikaw għal Portugal ehm, ġifiri 14% tal-ammont disponibli bejn l-2007 u l-2013 dan huwa l-flus li ma ġiex allokat mod xieraq fil-Portugal li ma dawn il-flejes tagħna bżonnhom sabiex aħna nixpurnaw l-ekonomija tagħna sabiex intellawha fuq eh, saqajja sabiex nappoġġaw ir-riċerka u l-iżvilupp sabiex nappoġġaw l-ekonomiji u l-kummerċ tat-turiżmu u ż-żgħażagħ u x-xogħol Għanna bżon aħna dawn il-fondi sabiex kif tilkom eh, nerġaw nibnewhom dawn l-SMEs għalibek jistaw jistgħu jimpegaw iż żazax għalibek bekk inkunu nistgħu nilħu il-ħtiġiet reali tas-suq tax-xogħol. Issa jiena nix nkun naf li ma' miżuri speċifiċi l-Kummissjoni Ewropea se tati pari l-istati membri jieħdu, l-istati membri għandhom bżonnu dan il-parir pers li l-Portugal tixti issa timxi mill-austerita għal tkabbir ekonomiku għalli bekk nistaw noħol u l-ġit u l-impiegi. Grazzi ħafna, issa nixtieq nadi l-mikrofonu l Patrice Tirolian għal minuta. Kommissarju, din l-inizjattiva Inizjattiva tajba peress li l-edukazzjoni u taħriġ għandhom ikunu priorità u ovvjament għanna bżon aħna n-investu fil-futur, fil-żazax, għanna bżon li konna l-izvilup li huwa dinamiku u sostenibli. Imma ma nafx jiena minn ċert dwar il-konsistenza ġenerali l-Ewropa forsi eh, ma tistax toħroġ bit kabbir meħtieġ forsi l europa se tiġi eh, tibqa' wieqfa u eh, forsi kollox sir għal xejn, jekk iż-żgħażagħ huma priorità għamela kif inti ħat tispjega tnaqqis ta' 50% għal żoni l-aktar imbeda dawn ir-reġjuni li inti tixti eh, tħares iż-żomm palissa qed jiġu sanzjonati għalhekk din il-konsistenza fejjeda ma nistax nara ma naħsibx li din soluzzjoni bli ma naqblux. Grazzi ħafna Sur Gadek għal minuta u Merci Madame la Présidente. Grazzi ħafna President. Iva l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li aħna ferm kuntenti hawnhekk fi Strasburgu. Il-proposta tas Sur Barroso qed turina li l fondi strutturali strument pubbliku finanzjarju importanti ħafna ġifiri rridu nisqu fuq dan il-punt. Skużawni, 22 biljun euro li man mux se jintużaw fl-2012-2013 jisow eh, jiġu allokati l-SMI e sabiex nġildu l qat X'inhi l-oriġni kif qalet is-Sinjura Hubner? X'inhi l origini ta' dawn il-fondi? dan il-flus ġi allokat eh, għal programmi differenti. Nishtiq lek li l-fondi strutturali diġa qed jabsu fuq l-SMEs u l impjek U dan irrid jibqa' l-każ. Is-Sur Sarkozy, il-President Sarkozy, iddeċida li jimplementa l-FTT fi Franza din informazzjoni forsi għal dawk li mħadux nota ta' dan il-fatt. Grazzi ħafna, Sinjura Pezesku, għal minuta u nofs. Grazzi ħafna il-Kummissjoni Ewropea mhux eh, tgħin li noħorġu mill-kriżi attwali sakemm ma tgħinx iż-żgħażagħ isibu impjiegi waqfu kumpanija għandna bżonn iż-żgħażagħ li se jappoġġaw is-sistema ta' pensjonijiet futura fi Unjoni Ewropea li qed tixjih iktar minn 100,000 persuna taħt 30 sena bħalissa huma qiegħda fir-Rumanija. E, diffikultajiet il-kbar li qed jaftu wiċċhom magħhom huma meta jippruvaw isibu l-ewwel xogħol tagħhom. Ir-Rumanija qed tonfoq iktar minn 1.7 biljun euro fis-sena sabiex tgħin iż-żgħażagħ jisibu impjieg xaġa li vera għanna bżon l għaw ovvjament imma l-Kummissjoni għandha bżon tispjega jekk għandha l-intenzjoni tnaqqas l-ammont ta' fondi disponibli li dawk l-istati membri bi rati baxi ta' sorbzjoni. Anzi, dawn l-istati membri għandhom bżon jiġu mejjuna għalli bekk nistaw forsi innaqsu rata ta' kofinanzjament. Jiena issa eh, nitlob lill-Kummissjoni Ewropea toħroġ bi pjan ta' azzjoni sabiex torganizza programm ta' talim u eh, xi tip ta' programmi għall-intraprenditorjat zazax. Grazzi ħafna Sur Kelly għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President minar dubju ta' xej liktar ħaġa li sfida lina li noħol u impiegi għal zazax fl-Europa kolla u kustjoni oħra sabiex aħna noħol u itkabbir ekonomiku. Umbat jek din il ħaġa namlu għaddin tkun ħaġa sabiħa l-pratika li eh, nmexxu il-fondi għal fondi strutturali għal din l-iskema mbagħad il-mistoqsija dwar l-Irlanda, jiġifieri li l-Irlanda diġà użat il-fondi strutturali kif tista' tuża din l-iskema smajta din il-mistoqsija. Imma jiena naħseb li xorta waħda 82 biljon ħafna flus. Qed nitkellmu dwar 3 biljun għal kull stat membru bi biljun mbagħad li kun jifdal u din setejna ħafna Jiena nixtieq nappella għal xi affarijiet. Mela, l-ewwel ħaġa l-flessibilità għax jekk ma jkunx hemm flessibilità qed naraw li l-aġenziji tal-istat jassorbu dan il-flus u li s-sistema ma tkunx effettiva, ġifieri rrid ikun hemm taħriġ edukazzjonali opportunitajiet. It-taħriġ rrid ikun prattiku u mhux Ekk taħriġ bla li ta' spiss aħna nirċievu mill-Aġenziji tal-Istat din il-ħaġa rajta wkoll speċjalment fl-Irlanda. bat il-komunikazzjoni l-Aġenziji tal-Istat speċjalment l-awtoritajiet lokali u l-żgħażagħ ukoll infushom li din ħaġa sisseħ jistgħu jużaw il-fondi bat mbagħad jistgħu huma jisibu xol. bat din ħatamel differenza kbira. Grazzi. La parola all'onorevole Lavia per un minuto e trenta. Sur la via għal minuta u nofs. President, Kummissarju, kollegi, il-konklużjonijiet tal-Konsill Ewropew reċenti u il-ħidmiet li qed isiru fil-Kummissjoni għal budget tal-Parlament Ewropew fejn qed jiddiskutu il-budget il budget tal 2013 u fejn se jintefqu il-flus dawn u il fat li l-istituzzjonijiet qed jafsu fuq il-politika u li jixtiequ jixprunaw it-kabbir anka permezz tal-ġlieda kontra il-qat, speċjalment il-qat fost iż-żaza. Għalhekk jiena vera nilqadir dikjerazzjoni dwar l-użu ta' dan it 82 biljun um, favur l-SMEs u dawn bazzikament is-sinsla tal-ekonomija tagħna kif diġà rajna wkoll mill-istatistika li l-istess kummissjoni tatna aħna rridu natu Eh, dawn l-SMEs dawn ħolqut 25 fil-mija tal-impjegi tagħna mill-2007 sal-2010. Ġifieri importanti li jkun hemm ħafna kooperazzjoni u bilanċ bejn il-budget budgets nazzjonali, il-budgets tal-Unjoni Ewropea rrid ikun hemm koordinazzjoni bejna u rridu aħna nkunu favur il-prioritajiet li tkellimna dwarhom u rridu nisħu fuq dawn il-miżuri li jistgħu jagħtu eh, affarijiet reali li zzazax li jiġġieldu kontra l-qat. Għalhekk il-programmi, il-budgets, Specialment dawk li għandhom xaqsmu mal l-SMEs u l-innovazzjoni dawn rridu aħna nsaħħom sabiex naqsu il-qat fost iż-żazax. Grazie. La parola all'onorevole Nicolè. Grazie ħafna issa, nadil kelma l-onorevole Nicolescu. Grazzi ħafna. President, il-proposta tal-Kommissjoni hija waħda ġeneruża, jiena ċert illi għanda intenzjonijiet tajbin, iżda maħniex qegħdin nitkellmu dwar fondi li nħlew jew li huma blokkati, qegħdin nitkellmu dwar fondi li se jintużaw l-infrastruttura ħafna minn daw il-fondi huma designati għall SMEs u biex jgħinu l-izzaza jiksbu impjiegi jiena naħseb li din hija xi ħaġa li tista' tkun ta' vantaġġ għal stati membri li jistgħu jinvestu aktar f'dawn l-oqsma. Però naħseb li kull stat membru għandu jiddeċiedi fuq bażi individwali. L-inqasmu dawn il-flus l-istati membri jistaw joħloq xi problemi ta' kif l-istati membri se jġestjonawhom naħseb irridu namlu prioritajiet hawnhekk. Grazzi. Grazzi issa miss li Sur Higgins. Żewġ minuti, grazzi Sinjura President u nixtieq il-komplimenta l-kollega tiegħi Sinjorina Kubne tal-li għajmet mistoqsija fil-moment tajjeb. Il-krizi komplet zidet il-qat fost iż-żaza. Bħalissa dan huwa inqas minn 10% biss fi tliet pajjiżi l-Ġermanja, l-Olanda u uh, xi pajjiżi oħra. Però f'ħafna pajjiżi oħra il-qat taż-żaza huwa madwar 30% fi Spanja jilħaq saħansitra l fuq minn 40%. Dinja brain drain li aħna ma jistax ikollna. Għandna bżonn iż-żaza, għandna bżonn ħaddiema li lesti jirħu l-sfidi. U għallura rridu niprovdu opportunitajiet għazza saħtana. U zaza intelligenti u ħafna minnom ħadu edukazzjoni Però jekk aħna rridu nżommuha magħna u nħares lej pajjiżi, eh, lej pajjiżi stess, l-Irlanda, ħafna bizzaza għandhom dottorati anke, degrees tal-masters. Però ħafna drabi telqu l-pajjiż u ħafna drabi mhux serġgħu jiġu lura. Huwa importanti allura li aħna nejnu l-SMEs fil-pajis tagħna dan jammontaw il-60% tal-impjegi u allura jiena naqbel mal-kollega tiegħi Sean Kelly. Għanna nkunu flessibbli. Ma rridux noħolqu naqra ħafna burokrazija ħafna drabi l-affarijiet ma jirnixxux minħabba l-burokrazija żejda li jkun hemm u nuqqas ta' flessibilità. Grazzi. Issa, il-Sinjura Kratza zewx minuti. Grazzi, President, Komissarju, Sinjuri. Il-mistoqsija li qed niddiskuti li li waħda importanti dan li xtefetwa iż żaza Dawn huma il-kapital l-aktar importanti li għandna fl-Ewropa. Iż-żażaħ huma fetwati mill-qatt f'ħafna pajjiżi Ħafna zazah qegħdin jitilqu mill-Ewropa biex isibu impjek il-barra mill-Ewropa u bekk aħna nkunu qegħdin nitilfuhom dan ifisser li aħna għandna napoġġaw lill smi tagħna biex huma joħolqu impjiegi għażażaħ tagħna. Għanna zaza li għandhom edukazzjoni tajba u taħriġ tajjeb u rridu jkunu kapaċi nużaw dawn il-ħiliet tagħhom, jiġifieri dawn il-fondi strutturali huma għodda importanti ħafna l-Ewropa. għandhom jajnuna biex nirġixxu aktar malajra l-kriżi. Il-Kummissjoni jista' qed tgħid li 82 biljun euro qegħdin hemmhekk. Kif se nerġgħu nagħmlu rjolla komment ta' dawn il-fondi b'mod preċiż? u ma rridux nħallu barra t teknoloġija, riċerka u l-iżvilupp. U hemmhekk insaqsijena dawn il-fondi jistaw jiġu allokati b'mod flessibbli. Hemm oqsma illi għandhom bżonn għajnuna immedjata f'pajjiżi il-Greċja. Kien hemm numru ta' diżastri naturali fis-snin li għaddaw. importanti e, e, e, li nkun naf jekk nistgħu nużaw dawn ir-riżorsi b'mod flessibbli. Dik hija l-mistoqsija tiegħi. Grazzi ħafna issa taħt il-keċ tiegħi għandna għaxar kelliema. Senħallikom titkellmu kollha, però żommu mal-ħinijiet allokati lilkom. Nibdew minn Nikolasik. Grazzi. Signor President, il-proposta ta' Sur Barroso li l-fondi għandhom jiġu allokati mill-ġdid għanda tara flus li jintefqu fl-SMEs. Però hemm xi inċertezzi fl-Istati membri dwar in-neċessità ta' dan it-tip ta' allokament mill-ġdid ta' riżorsi, is-sitwazzjoni kif inhi rigward l-użu ta' dawn il-fondi turi illi għal periodi il-periodu ta' bejn l-2007 u 2013 ksibna biss terz minn dak li kena niksbu. Però issa din ħaġa qed tinbidel u għandna biż-żewġ terzi tal-fondi illi qegħdin jintużaw dan ifisser li l-investimenti fumenti diffiċli ħafna drabi jintefqu b'mod bla doċ. Grazzi issa Signora Lukaczewska. Mikrofonu għal-kellim. Komissarju, sanaġan nitkellem għatini darba għaliex jiena imdejqa ħafna għas situazzjoni ta' kif qed isir taħriġ jintefqu miljuni ta' euro fuq taħriġ ineffiċenti. Skont istatistika kollox sewa u ħafna mill-fondi jintużaw għaliex il-kumpanija ta' taħriġ jinsabu kontenti għaliex qegħdin joffru dan it-taħriġ Ista, ħafna drabi dawn il-flus jiġu investiti ma jiġux lura fis-suq tax-xogħol. Dan għaliex min itihom it-taħriġ ma jtihomx il-ħiliet li hemm bżonn il-mistoqsija tiegħi kummissarju i. Hemm xi studji illi juru kemm jien nefqa biex inti ġib lura persuna ġewwa s suq tax-xogħol. Grazzi. L-Onorevole Beres. Issa l-Onorevole Beres. President, Komissarju, eja ma ninsewx illi din il-proposta tiġi eh, fuq l-oħra tal-adozzjoni ta' regola ta' DEP, sem dispożizzjoni waħda illi hija favur it-kabir għanna it-trattat fuq naħamba għanna id-dikjarazzjoni li issa tittiġi implementata. Met inti qed tipprova ssib idea tajbin biex inti toħloq impjiegi għaż-żgħażagħ, nisilinkom biex tħarsu lejn ix-xogħol li jsir hawnhekk fil-Parlament. Aħna ħejjina report dwar il qat fost iż-żgħażagħ u naħseb li se sibu proposti tajbin fih. Rigward l-użu ta' fondi strutturali, aħna qegħdin naraw kontradizzjoni tidu tużaw ir-regola tad-deb, però minna ħallura oħra tidu terġgħu torganizzaw il-fondi strutturali, fl istessinu bat u tidu toħolqu sanzjoni fuq l-Istati membri. Fejn l-konsistenza hawnhekk? Kif eh, tista l-Unjoni Ewropea taħdem fuq daw żewġ binarji flimkien? Barroza, Barroso. Għal l-Unjoni Ewropea għandha bżonn fondi mobli li jistaw jindirizzaw il-problema ta' bħalissa u forsi daw l-fondi għandhom jintużaw biex indirizzaw il-kriżi li hemm bħalissa fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Il-kelim li jmiss. Grazzi President. L-Unjoni Ewropea ħolqot se toħloq linji gwida għal qatt f'Marzu. Importanti għalina li nużaw il-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea b'mod aħjar biex hekk aħna niksbu aktar tkabbir u aktar noħolqu aktar impjiegi, però rridu nagħmlu dan eh, fuq pjattaformi għal kull stat membru. Kull stat membru għandu jalloka l-fondi u stess biex jistimola eh, it-kabir tal impjiegi U bekk isaħħaħ l-ekonomija b'mod Para minn hekk dawk l-istati membri li edin fi problemi għandhom jiġu appoġġjati għaliex eh, f'dawn il-pajjiżi il-kriżi fiskali ħolqot ukoll kriżi soċjali. U allura aħna irridu nħarsu lejn ir-rata ta' żgħażagħ li jsibu mpjieg aktar mir-rata ta' żgħażagħ li huma għada. Grazzi ħafna. Ikkellim li miss. din it-ħabbiri li rridu nerġgħu nallokaw il-fondi għandha bżonn spjegazzjoni. Li nitkellmu dwar il-tkabbir u l-qatt fl-istess laqa. Illi aħna konna qegħdin nitkellmu fija dwar il-liġi ta' suq tax-xogħol ħolqot aktar problemi. Barroza għalli 82 biljun kien hemmhekk għall istati membri kollha, però 34 biljun minn dawn il-Portugal ġi mistoqsi li ħallasom bħala interessi għall-IMF. aktar milli namlu riallokazzjoni mill-ġib, għanna bżon il nżidu dawn il-fondi strutturali biex bekk nistaw naħdmu fl-imkien b'mod solidali milli noqogħdu nisimgħu l-propagandi. Aħna rridu nkomplu innaqsu dan il-qat il-li qed għal rati rekord. Univestu aktar fl-SMI stana. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Pasca. Grazie, Sur Pasca. Grazie ħafna, Signor President, Kummissarju. Iżaza għandhom bżonn ix-xogħol. Il-politika tiġi wara din il-ħaġa. Walura nilqa reazzjoni tal-Kummissjoni rigward is-suq tax-xogħol bħalissa Il-proposta li l-SMIs għandhom jirataw appoċ u li l-qatt għandu jiġi miġielet bluzu ta' dawn il-flus hija inizjattiva importanti ħafna. il qat fost iż-żgħażagħ jamont tal madwar 30% fil-mija f'diversi stati membri. U f'ċertu każijiet il anki l-50% Ħafna drabi studenti li ħallu l-iskola eh, ma jgħataw eh, qalbhom fissju ġob, għallu eh, ifittxu impjieg, allura jispiċċaw biss bajnuna finanzjar li tena minn l-istat. L-idea li aħna nagħtu appoġġ li l smi u niġġieldu il qatfos fost iż-żgħażagħ flimkien hija xi ħaġa li jiena nappoġġa flimkien mal-użu flessibbli ta' dawn il-fondi. Grazzi ħafna is-Sur Matula. Grazzi ħafna. Signor President, il-proposta tal-President Barroso tipprova solvi l-kriżi billi tieħu miżuri li jikkonsolidaw l-SMEs u inaqsu l-qatt fossi iż-żgħażagħ. Madana kollu il-distribuzzjoni ta' fondi li ma ġewx użati għandhom jintużaw b'mod tajjeb. Il-mistoqsija hawnhekk hi l-istati membri jistaw jitilfu l-fondi strutturali jekk huma jerġgħu jagħmlu allokament mill-ġdid tagħhom. Ir-riallokament mill-ġdid jista' iwassal għal vantaġġi, però il-Kummissjoni naħseb għandha tkun aktar ċara dwar kif din il-proposta se titwetta. Rikward 82 eh, biljun euro għanna nkunu aktar flessibli għawnek u namministrawhom b'mod aħjar. Grazzi. Għarovali Alves. Grazzi, President, Komissarju. Il-proposta li għamil President Barroso biex il-fondi strutturali disponibli jerġaw jiġu allokati biex napoġġaw l smis u eh, nixprunaw l-impjiegi fost iż-żgħażagħ aħna naċċettawha nilqgħuha l-iktar għal dawk l-ekonomiji illi għaddejjin minn miżuri rigorużi ta' austerita bħal Portugal. Aħna neħtieġu intervent estern biex inkunu nistgħu niffinanzjaw lil SMEs tagħna permezz ta' sistema bankarja dawn il-miżuri ser ikunu importanti għal postijiet bħala Zores biex jiżdiedu ir-rati ta' assorbiment għal fondi iżda daw għandhom jiġu amministrati fuq livell nazzjonali. Jekk dan isir dini opportunità għalina biex nixprunaw l-ekonomija tagħna permezz tal-SMEs tagħna u nagħtu kontribut biex intaffu il-qat fost iż-żgħażagħ għal dawk iż-żgħażagħ illi diġà huma mħarġa tajjeb huma malma. Kummissarju, nixtieq nkunu nafu fil-prattika kif ser jerġgħu jiġu allokati dawn il-fondi u ir-reġuni kif ser ikunu involuti fil-programmar mill-ġdid. Grazzi l-Onorevoli Regner. Dankeschön, uh, Frau Vorsitzende. Grazzi tassew, Signora President. Il-wara nofsinhar il-lejla tajba, Kummissarju. Fid-dawl ta' dawn il-miżuri radikali ta' austerità, din il-proposta illi nappoġġaw li l-SMEs u niġillu l-qat fost iż-żaza tati xaq ta' dawl f'dan id-dlam li ninsabu fih. L-inizjattiva ta' żaza hija miżura importanti illi ġiet introdotta meta jiena kont inkarigat fl-Awstrija. Dan huwa rikonoxximent politiku fejn naraw li iż-żgħażagħ għandhom bżonn tal-fiduċja fis-suq tax-xogħol. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel garanzija fil-rigward tal-impjiegi tagħha dan huwa tajjeb huwa tajjeb ukoll illi żewġ miljuni jkunu jistgħu jintefqu fil-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol minn flejjes tal-ISF mhux minn fuqa. U l-idea ta' rata ta' kofinanzjament ta' 10% u tnaqis tal-burokrazija wkoll huwa parti minn dan. Imma l-flejjes hemm noqgħdu attenti biex il-flejjes mhux jgħaddu minn banda għall oħra L-aħħar intervent l-Onorevoli Prendegast. Grazzi. Kull stqarrija fil-laqa formali tal li xar li għadda, President Barroso daħal il-kunċett ta' Action Teams biex jittaffi l-qat fost iż-żaza. L-Action Teams ser jitwaqfu fl-istati membri u dan inkludi l-Irlanda fuq bażi pilota u ser jisfruttaw modi ta' kif jisaw jiġu użati il-fondi għal proġetti biex intaffu l qat fost iż-żaza. Iżda aħna ma nistawx ikonna aktar tnaqqis għal dawn il-proġetti biex ndaħlu programmi ġodda. Aħna irridu fondi addizzjonali biex niġildu għadin il-problema. Aħna neħtieġu miżuri addizzjonali u strutturi ta' gvernanza ekonomika illi tħares it-kabbir biex nizguraw illi il-ġenerazzjoni li jmes ma tkunx imtaqla minħabba din il-kriżi u iż-żgħażagħ ikollhom aċċess għall-edukazzjoni, it-taħriġ u l-impjiegi. Grazie, la Grazzi, id-dibattitu huwa issa malu qed jogħġbok Kummissarju Johan. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, Grazzi, Signora President. Id-dibattitu urjena illi f'din il kamera għarfin kbir tal-fondi strutturali u dawk ta' koezjoni u tal-mod kif huma joperaw din hija xi ħaġa sabiħa illi l-Komissarju responsabbli josserva hawnhekk. Dak li jidher biċ f'termini ġenerali huwa illi l-fondi strutturali huma komprensivi huma strumenti effettivi. Forsi l-iktar effettivi fix-xena Ewropea. U għalhekk jiksbu riżultati fir-rigward tal-anijiet tal-miri Ewropej, sinju il-President Barroso l proposta tiegħu naraw li hija twissija fir-rigward ta' situazzjoni delikata li ninsabu fija palissa li ktar f'dak li għandu x'jaqsam il-qat fost iż Ovvjament huwa u l-oħrajn kollha juruna biċċar illi ir-regoli jridu jiġu mħarsa, ir-regoli tal-fondi strutturali. F'dan il-waqt dan l-ammont ta' 82 biljun euro mhuwiex allokat għal programmi speċifiċi u għalhekk huwa leġittimu illi nagħmlu din il-mistoqsija dwar jekk aħna nistgħux nerġgħu nirfinaw il ofol tagħna u naraw jekk hemm xi proġetti li m'għandhomx il-flejjes bħalissa u li forsi jistgħu jirċievu dawn il-flejjes qed nitkellem dwar ir-reġuni wkoll. Jista' jkollna tqassim il-ġdid fi dan ir-reġuni biex niksbu il-promozzjoni tal-SMEs u noħolqu impjiegi b'mod partikolari għaż-żgħażagħ. Ejjew ma ninsewx illi il-massa tal-programmazzjoni operattiva 2005-2006 saret fi sfond ekonomiku totalment differenti Dak kien l-isfond għad diskussjoni għad deċiżjoni u għalhekk huwa għaxi fid-dal tas-sitwazzjoni attwali illi nistaqsu din il-mistoqsija dwar jekk nistgħux forsi nimmiraw il-qofol tagħna mill-ġdid. Sal-aħħar ta' frar f'dawn it-tmien stati membri illi għandhom l-ola rata ta' fost iż-żgħażagħ din naraw it tim ta' azzjoni illi qed jaħdmu fil-post qed jiddiskutu mal-istati membri u qed jaraw x'jista' jsir possibilment. F'Marzu, fil-bidu ta' Marzu aħna fil-Kummissjoni ser natu rapport orali inizjali dwar dawn id-diskussjonijiet. Iżda rdu nżommu u dimajnejna illi il-kollega Is-suran tal-kollega tiegħi diġa għamel ħafna xogħol ta' tħejjija hawnhekk. biex jinħolqu opportunitajiet għaż-żgħażagħ. Lan ta' dawn huwa illi għandha titqassam proposta dwar affarijiet illi jistgħu isiru biex niġildu il-qat fost iż-żgħażagħ. L-idea hija illi dawn il-miżuri għandhom jiġu infasla skont l-istati membri, għandhom jiġu implementati skont l-istati membri biex kull reġun, kull sotto reġun individwali ikun jista jagħmel l għalmu tiegħu biex itejjeb is-sitwazzjoni. Huwa ġustu koll li wieħed jgħid illi bil-lejl għan-nar aħna mhux ser intaffu il-problemi immedjatament. Iżda l-idea wara din il-proposta għalhekk jien nappoġġa hija illi wasal iż-żmien illi nieħdu azzjoni. Irridu nieħdu ċertu inizjattiva u nittama li l-koll niġbru l-istess, niġbdu l-istess ħabel fid-direzzjoni li indikajna l-lum hawnhekk. Fil-ġimgħat li ġejjin għandna naraw l-ewwel suċċessi mod partikolari fil-ġlida tagħna kontra il-qatt fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa. Grazzi. Grazie Kommissarju. Grazzi Kommissarju diskussjoni hija issa magħluqa. Ora l-ordine del giorno. Issa fuq l-agenda għanna l-interventi ta' minuta